il-forum tal dwar il-governanza tal-internet. L-ewwel kellima huwa il-Viċi President tal-Kummissjoni Andros Anzep. mr president honourable members of the european parliament grazie president membri onorevoli tal-parlament europeo il-kummissjoni Telqa l-inizjattiva tal-parlament europeo li adotta riżoluzzjoni fuq it-tiġdid tal-mandat tal-forum dwar il-governanza tal-internet dan jisħaq ukoll ħafna aspetti importanti tal-diskussjonijiet globali kurrenti fuq il-governanza tal-internet Dan is-suġġett huwa priorità għall-Kummissjoni Ewropea u nħarsu l-qoddim biex naħdmu flimkien magħkom biex inkomplu nippromovu u napprovaw il-modell tal-saffi differenti ta' partit interessati għal governanza tal-internet importanti tant tal-ekonomija Ewropea u s-soċjetà Ewropea. Is-sena li għaddiet, il-Kummissjoni adottat il-komunikazzjoni tagħha fuq il-governanza tal-internet u l-politika relatata u l-konklużjonijiet tal-Konsil ta' Novembru ser jgħinuna biex namlu kollox kuntest globali. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni l-om jaħdmu spalla ma' spalla fuq dawn il-kwistjonijiet mod partikolari fil-kuntest tal-IGF, il-Forum dwar il-Governanza tal-Internet. Aħna rridu internet unifikat bbażat fuq ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem u l libertajiet fundamentali. Il-Kummissjoni tħares il-qoddim biex tkompli f'dan l-isforz fl-imkien magħkom. Din ir-riżoluzzjoni parlamentari huwa pass ieħor f'din id-direzzjoni. Barra minn hekk, tasal f'mument propizju għaliex l-2015 ser tkun sena kritika għal governanza tal-internet u hemm ukoll sviluppi importanti qudiemna. Il-test ta' rizoluzzjoni ġustament jirrikonoxxi dan il-fatt u jirrefletti l-importanza u l-impatt ta' diskussjonijiet kurrenti għall-Unjoni Ewropea. l Lan komuni tagħna huwa li nizguraw illi l-internet tibqa' rizorsa verament globali mhux fidejn l-ftit jew inkella interessi ekonomiċi u politiċi speċifiċi li prevalu L-internet jatem hemm għal kulħadd. Għandna bżonn sistema mibnija fuq kooperazzjoni fiduċa u regoli ċari li jistaw jkunu ta' salvagwardja għall-utenti. U għalhekk bilanċ globali ikbar għandu jkompli jżid il-leġittimità tal-governanza korrenti u l-arraġamenti tali. Palma tafu, il-Kummissjoni sena li għaddit laqat id-deċiżjoni tal-Istati Uniti ta' sena li għaddit għal-governanza tal-internet biex ikun hemm trasferiment ta' domains ewlenin għal komunità tal-safi differenti tal-partijiet interessati magħrufa bħala tranzizzjoni għajana. Hemm laqgħa importanti li tisseħħ bħalissa f'Singapore fuq dan is-suġġett u nittama li jkun hemm progress sostanzjali inkluż fuq l-iktar kwistjonijiet sensittivi bħal dawk marbuta mal-accountability ta' din l-entità. Li ka ma jistax ikun l-unika ah, entita' aħarija minn il-wimiet ma' partijiet oħrajn. Il-rendikont ta' min din l-entità u l-tranzizjoni ta' jana u ma' marbutin ma' xulxin, żewġ naħat tal-istess monita. Is-sfida l enija u d-dimna għan nizguraw li l-kontrolli u l-bilanċi xirqa ikunu fis-seħ. Fl-istess ħin, għanna nibqaw b'sebajnejn fuq dak li qed jiġri fil-kuntest tar rieżami tar riżultati tas summit dini fuq is-soċjetà tal-informazzjoni. Palma tafu, it-tiġdid tal-mandat tal-IGF qed jiġi minat u ħaj jiġi indirizzat propju f'dan il-kontest. Qed nara sinjali ta' tħassib propju minn dan il-proċess b'ħafna nis jafsu għal approċċi iktar multilaterali. Fis-sugu ta' dan kollu rridu niżguraw illi samet dinji fuq is-soċjetà tal-informazzjoni ma twassalx għall-introduzzjoni ta' kontroll intergovernativ fuq l-internet. Nappoġġaw ukoll IGF iktar b'saħħtu finanzjarjament u anki bħala sustanza. Dan huwa essenzjali sabiex niggarantixxu l-istabilità tant meħtieġa biex din l-entità tkompli tkampa ma l-istennijiet dejjem jiżdiedu tal-komunità internazzjonali. Għandna bżonn ukoll pjattaformi oħra li jimxu id fit ma' diskussjonijiet kurrenti fuq il-governanza tal-internet iżda mingħajr ma noħonqu l-isforzi eżistenti. Ġala darba l-Kommissjoni tappoġġa l-implementazzjoni tal-riżultati tan-Net Mundi jiena onorat li jiena parti mill-Kunsil ta' kondernazzjoni ta' din l-inizjattiva. Nħares il-qoddim li naħdem fl-imkien magħkom biex nkomplu nipromovu ntejbu il-modell ta' saffi differenti partijiet interessati għal governanza tal-internet. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa nisimaw mill-kellima f'isem il-gruppi politiċi l-ewwel tal-PPE, l-ewwel kellima l-minuta u nofs is-sur Pilar del Castillo Vera. Grazzi, President. Merħba, Vice President, Ansip. Qed niddiskutu riżoluzzjoni li tgawdi minn appoġġ wiesa fil-Parlament Ewropew l antijaw u għaċar daqs il-kristall. Hemm ħafna kwistjonijiet marbuta ma' dan is-suġġett iżda lan u lini hawnhekk huwa li nibatu sinjal ċar. Messaġġ ċar li jippermetti l-IGF ikompli l-attivitajiet tiegħu. L-Assembleja Ġenerali ser tieħu azzjoni fuq dan matul din is-sena fil-żnus u dan mandat forsi jkun mġeddet, forsi le, din hija l-kwistjoni għal Parlament Ewropew u għabbażi tal-esperjenza li ġmajna meta dimna brabta qrib mal-Kummissjoni huwa essenzjali skontna li dan il-mandat jiġi mġeddet, preċiżament għaliex jesprimi natura multilaterali ta' din il-governanza. Hemm teddida il-governanza tal-internet ikun ibbażat fuq relazzjonijiet intergovernattivi flok li jkun ibbażat fuq approċ ta' partit interessati jew b'saffi differenti. Għal daqstant, tassowa essenzjali li nibatu messaġġ ċar daqs il-kristall intenni maġġoranza tajba illi l-Kunsill u l-Kummissjoni ser jieħdu nota ta' dan l-affarijiet u kull stat membru jieħu nota ta' dan l-approċċ u nappoġġaw l-appell tagħna ġus maquda biex napprovaw l-teġdid tal-mandat tal-Forum tal-Governanza tal-Internet l-IGF. Grazzi. Grazzi, nkellim li jmissa żewġ minuti fisem l-SND Petra Kamerevert. Grazzi, President. Gruppi ta' interess minn 144 pajjiż ħadu sem fl-aħħar IGF f'Istanbul. U ħafna drabi l-an ta' dan il-forum miftuħ huwa li jiżgura li dawk li jkollhom awtorità fuq l-internet għandhom jipromovu id-diskussjoni. L-artikolu 19 tal-Konvenzjoni ta' Dritti tal-Bniedem id-dritt tal-libertà tal-espressjoni għandha dejjem tenata preċedenza. Il-forum jirrikonoxxi illi dan huwa qasam kbir, importanti, ma l-governanza tal-internet mhix biss regolament jew regolamentazzjoni imma għandha ħafna iktar saffi u għalhekk ġie identifikat li importanti li jkun hemm id-drittijiet l-aċċess għall-informazzjoni u drittijiet tal-utenti fuq l-internet. Il-forum ekonomiku f'Davos din is-sena kien hemm diskussjonijiet anke fuq affarijiet tal-internet u l-gruppi ta' esperti hemmhekk konkludow illi ċertu użu tal-internet jista' jwassal għal konglomerazzjoni tas setat u importanti wkoll illi 7 biljun persuna fid-dinja jkollhom rabta ma' xulxin ikollhom netwerk tajjeb u laqwa ħaġa nistgħu nagħmlu għandna niggarantixxu n-neutralità tal-internet. L-Istati Uniti raw l-affarijiet kif huma u l-kap tal-FCC rrit neutralità tal-internet stretta u għanna nimxu fuq l-istess passi tal-Istati Uniti fl-Europa. Dan ikun ifisser illi l-aċċess għal kontenut fuq l-internet ħajġi jew ħannaqsu l-veloċità tiegħu jew malu għal kollox u dan jirrestringi drittijiet tal-utenti fuq l-internet. Dawk li jgħidu li l-kompetizzjoni qed taħdem f'pajjiżhom iva taħdem iżda aħna rrikonoxxejna illi dibattitu dwar is-servizzi speċjali huwa ifisser aktar milli sempliċement kwistjonijiet ekonomiċi u li aħna ma nibżon restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' komunikazzjoni u għalhekk għandna nintroduċu l-IGF bħala forum. Grazzi, issa żewġ minuti minn ġdid il-kelima li jmiss Vicky Ford għall-ICR. L-internet tagħna għandu jkun miftuħ iżda sigur. Aċċessibbli iżda jifla ħalbut ta' kulħadd. Aċċess dinamiku u jevolvi tajjeb. Aħna napunta tluq tajjeb fl-Ewropu għaliex fl-Ewropa għaliex il-Forum Dinji Ekonomiku ta' lista tal-pajjiżi l-iktar teknoloġikament avvanzatu l-iktar tlieta olin huma kollha fl-Ewropa. Iżda biex nilħu dan il-potenzjal, rridu nafdaw, rridu fiduċa, l-konsumaturi rridu jkunu ċerti li d-drittijiet tagħhom qed jiġu mħarsa u l-kontenut internet tagħhom qed jiġi indirizzat mod ċira u li l-IP tagħhom ikollhom valur. L-investituri rridu jkunu jafu li aħna l-politiċi mhux se nibqgħu nibdlu r-regoli li affettwaw l-investimenti tagħhom u n-negozji tagħhom irridu jkunu jafu li hemm livell indaqs ta' regoli fejn il-kumpaniji żgħar ma jkunux blokkati inġustament mill-kbar u l-innovaturi l-ġodda ma jkunux blokkati mill-antiki. Internet miftuħ għalhekk huwa essenzjali, ma fis salvagwardja tan-newtralità tal-internet irridu noqogħdu attenti li bla bżonn noħolqu xkil fuq l-innovazzjonijiet tal-futur. Fis-salvagwardja tal-privatezza ma rridux inxeklu s-sigurtà tas-soċjetajiet tagħna jew s-sigurtezza ta' uliedna fis-salvagwardja tad-data rridu niżguraw illi ma npoġġux wisq pis fuq il-negozji żgħar jew notu fuq ċans għal soċjetà li tibbenefika mill-fema ta' data kbira ta' big data. Iva rridu nagħmlu salvagwardja ta' drittijiet fundamentali ma qegħdin f'mument fejn il-sigurtà fundamentali tagħna qiegħda taħt pressjoni u għalhekk għandna bżonn nieħdu konsulenza mill-esperti tas sigurtà nissalvagwardjaw id-drittijiet tagħna ma niprovdu l-mezzi biex nkunu nistgħu nassu l-ċittadini tagħna b'sigurtà sħiħa. Biex ikonna din il-viżjoni rridu approċċ globali mhux Ewropa fortizza, naħdmu fl-imkien ma' bosta partit interessati, natu widen il-konsumaturi, negozji, il-pubbliku kif ukoll l-awtoritajiet pubbliċi. U nittama li l-IGF jgħin f'dan il-proċess u li kollox jimxi għall-aħjar billi nġduħa bil-wieħed fl-imkien. Grazzi. Grazzi, Signora Ford. Issa emes l signora Callas għall tra tal-Liberali Demokratiċi fl l'Europa. Grazzi. Grazzi, hemm dibattitu li jitlob mistoqsija. L-internet qed isir dritt tal-bniedem, l-internet qed isir materja prima bħall-ilma jekk iva fejn huma regoli u drittijiet online. L-importanti niftakru f'dan id-dibattitu huwa li l-internet mhix xi ħaġa nazzjonali jew Ewropea lanqas hija globali u kwalinkwa regola fuq sorveljenza fuq il-kompetizzjoni għandna narbluha f'kuntest globali biex nivitaw li kun hemm frammentazzjoni tal-internet. Għalhekk aħna bħala Ewropej rridu nappoġġaw u nkunu attivament involuti fil-IGF. Bħala dibattitu fuq livell internazzjonali dwar l-internet l-sfidi tiegħu imma anke l-opportunitajiet tal-internet huma essenzjali. Fisem il-liberali f'din ir-riżoluzzjoni nixtieq nisħaq li d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali li għandna offline għandhom jiġu mħarsa online ukoll. Dan xi kultant ninsoh. Il-kontroll mill-istat fuq l-internet imma sorveljanza tal-massa u ċensuri tal-massa qed jiżdiedu madwar id-dinja inkluż fl-Ewropa. U dan imur ċarament kontra id-drittijiet fundamentali tagħna. Pajjiżi l-Estonja kien iklassifikat it-tieni fuq il-libertà tal-internet iżda kienet eċċezzjoni kważi għaliex 84% tal-pajjiżi fl-2014 kellhom jew liġi dajfa jew laqas liġi waħda fuq l-internet. L-affarijiet qed imorru għall-ara x'kienet 64% fl-2013. U għawni nishtiq inżid il-drittijiet tal-individwi għas sigurtà tal-informazzjoni inkluż tal-encryption jew għodu toħrajn għandhom jiġu diskussu kol f'dan l-ambitu tal-IGF. Nemmen l privatezza tal-individwi l-lum il-ġurnata fuq l-internet għandhom waslu biex l-internet ikun forum b'aċċess faċli li kulħadd jista' jkollu aċċess għalih. Għanna nipromuva dawn il-valuri anke fuq il-livell internazzjonali. Grazzi. sera Seuraavaksi irustaja Il-President, eh, grazzi ħafna, ikkellim li miss l-Onorevoli Raimon fisem il-ħodor u l-IFA. Għazawx minutu u nofs, jek joġbaħ. Grazzi, President. L-internet għaddej minn paradoss enormi xejn regolamentat iktar fis sistema tal-kompjuter jew programmi immem regoli artifiċjali biss u stipulazzjonijiet mibnija mill-bniedem Iżda fl-istess ħin l-internet huwa ġraja ta' suċċess ta' nuqqas ta' regolamentazzjoni bidejat liberi, standards liberi u kull idea tista' issir dak li jkun mixtieq mill-detentur ta' dawn id-drittijiet. Għalhekk hija ġraja ta' suċċess tal-popli, tad-dinja, kif inhi bħalissa, din libertà ta' regolamentazzjoni artifiċjali u teddidiet fl-istess ħin hija xi ħaġa li nbidlet għaliex il-gvernijiet u l-negozji jixtiequ iktar regolamentazzjoni tal-internet biex bekk huma jkollhom vantaġġ fuq il-kontroll tal-internet. Huwa minnu l-Parlament Ewropew qed jaħdem fuq l-IGF u qed jitkellem favur network ħieles, internet ħieles u qed jitkellem għal dawn id-drittijiet fuq livell internazzjonali wkoll u b'saħħtu. Hemm żewġ punti fir-riżoluzzjoni nixtieq nisħaq fuqhom. Kuntent li issa għandna maġġoranza wiesa fil-plenarja l-neutralità tal-internet u anke l-kwistjoni ta' supervizjoni. Internet ħieles għandu bżonn neutralità tal-internet naqblu fuq dan u nittama tassow li jekk ikonna votazzjoni oħra fis snin li ġejjin ikonna definizzjoni li tista' tqabbela fuq in-neutralità tal-internet li tagħmel sens għax kulħadd qed jitkellem fuq affarijiet differenti u mhux kulħadd għandu l-istess tifsira. Naħseb li l-neutralità tal-internet diffiċli tikklassifika jew tagħmel sottodiviżjoni tagħha jew tħares leja b'nuqqas ta' sfumaturi kull dejta għandha tiġi indirizzata b'mod indaqs u naħseb li nistgħu naqblu fuq dan. U l-istess japplika għal monitoraġġ Il-liġijiet tal protezzjoni tal-privatezza u drittijiet ċivili importanti ma' definizzjoni ħaġa oħra. Nittama li dan il-Parlament ikun jista' jieħu pożizzjoni b'saħħitha fuq dan l-ambitu fil-futur jiżgura li l-libertajiet u drittajiet ta' ċittadini jiġu indirizzati kif finu biex bekk ikun hemm iktar ħarsin kontra l-monitoraġġ tad-dejta ta' ċittadini, speċjalment mhux mis-servizzi segreti. Fl-aħħar Jekk bħala parlament aħna nieħdu bis-serjetà ir-regolamentazzjoni tal-internet fl-IGF għandna bżonn delegazzjoni xierqa u għandha tiġi estiża, grazzi. Grazzi ħafna, ikellim li miss is-sur Anju għal żewġ minuti fi li FDD. Jekk hemm frażi li għandha tpoġġi l kulħadd b'sebajnejn hija dik ta', ta governanza tal-internet Kull politiku li jemmen f'libertà tal-espressjoni, tal-reliġjon, tal-espressjoni, tal-interpriż għandu jitwaħħax b'din eh, terminu. L-IGF dawn l-aħħar snin kienu mimlijin b'ħafna klim sbieħ, imma dak kol muma klim fieraħ. Il-tkabbir tal-internet u l-facilitazzjoni tal-iskambju tal-idejat iwaħħax il-dawk l-eliti Eh, stabiliti li ma jistawx ikollhom iktar kontroll taħt idejhom għal vantaġġ tagħhom. Għalihom l-internet hija l-ikbar teddida għall-ordni mill-Medjuevu, mill-Bibja fil-lingwaġġ vernakolari. Mhix biss azzjoni li jridu ma kontroll tal-istat, qed jaħbu l-azzjoni tagħhom għandu bezzaw bil-disseminazzjoni tal-pedopornografija jew tal terrorizmu imma l-libertajiet tal-imprizi ħilsa għandhom jiġu mħarsa. L-internet hija l-ħolqien ta' l-imprizi ħilsa u meta nisimaw il-min jitkellem dwar kif għandhom jiġixxu l-gvernijiet, ma nix ninsow li l-gvernijiet mumiex kapaċi li laqqas biss immexxu l-proġetti tal-IT tagħhom u jwaslu għal kabbir fuq l-internet għalhekk din illużjoni. L-IGF bħala prinċipju għandu jħares l-internet u joħloq l-kondizzjonijiet fejn l-imprizi jistgħu jitkatru u mhux ikun hemm ħafna regolamentazzjoni mċajpra li toħnoq dan il-progress, hemm bżonn taftimiet fuq l-adress tal-internet, l-IP u l-hardware tal-internet, imma l-bnedmin għandhom jibqgħu waħedhom bla xkil biex ikun jistgħu jippromovu tkabbiru l-libertà. Grazzi. Ċerovaksi, Rusteja Ġalk. Il-President, grazzi issa Sur Jalk għal minuta fisem non attached. Membri mhux affiljati. L-internet hija għodda inkredibbli biex nipromovu l-ideoloġija, l-kultura, huwa qasam ta' libertà ta' espressjoni u verament l-ikbar kisba demokratika f'dawn l-aħħar snin. Meta nqisu l-zvolta li kien hemm teknokratika u oligarkika, l-internet għada toħloq kurrenti ta' kwalinkwa soċjetà ċivili tkun tista' tipprovdi l-kontradizzjoni tagħha, l-ħsieb tagħha. U għalhekk għanna ikonna tribun, għanna ikonna forum ġdid ta' libertà tal-espressjoni f'dinja globalizzata. Hemm azzjonijiet inaċċettabbli, per eżempju l-promozzjoni ta' terrorizmu, imma ma jemx soluzzjonijiet kif ġipu laħaq bħal per eżempju kif nistaw namlu monitoraċ tal-attivitajiet ta' ġihadisti għaliex l-approċċi strutturali huma impossibbli u dawn il-nies jistaw jibbajpassjaw dawn ir-regoli. Għalhekk dawk li jabbużaw l-internet u ġlida tagħhom m'għandux ikun jintuża bħala pretest għal eh, kif ħanxeklu l-libertà tal-espressjoni. Ma jfissirx li nitfaw kolħat fl-istess keffa dan l-affarijiet. Grazzi għal minuta nofse kellim Ignazjat. Sur President, is-sena 2015 ħad tkun sena importanti u deċisiva l-iżvilupp u strutturi il-ġodda fil-qasam tal-internet. Għal din raġuni f'dan id-dibattitu rridu naraw li l-Unjoni Ewropea tipparteċipa bissieħ f'dan id-dibattitu aħna rajna li qed noħolqu qafas b'saħħtu ħafna għal skambju bejn rappreżentanti internazzjonali. Jiena naħseb li dan fil-ġejjin irid ikun konfermat u il-mandat tal-IGF irid ikun imtawwal ukoll jiena naħseb illi it-tifsira importanti tal-dawn il-partijiet interessati u tal-attività tagħna fil-qasam tal-governanza tal-internet hija importanti ħafna rridu naraw li niprovdu soluzzjonijiet tajbin u prattiċi għal-governanza tal-internet aħna naħsbu li dan il-mudell fil-fatt mandux ikun ristrett u l-approċ intergovernmentali li dejjem li huwa mitlub naħseb li mhuwiex forsi l-aħjar triq minħabba l-istati kollha għandhom il- l-interessi tagħhom u jkunu jixtiequ li jbidlu dan il-modell fl-interess tagħhom, fl-interess nazzjonali tagħhom. Allura aħna rridu naraw li jkollna proċedura trasparenti kemm jista' jkun effettiva u tajba l kulħadd ħalli naraw li kulħadd ikun jista' jara li verament ikun hemm kontribuzzjoni tajba u konkreta. L-internalizzazzjoni ta' dan ix-xogħol huwa importanti ħafna, l-internalizzazzjoni ta' dan kollu għandna nkomplu naħdmu fuq fuq ukoll. Nixtieq nisħaq fuq il fatt li e, il-xol tal-għak minnu importanti ħafna u għandu jkun iktar trasparenti għaparti minna kina naħseb li il-proċess tal-għajan fil-fat għandu jitkompla u kol jina nittama illi anka f'dar il-kontest minnaħat tal-Komissjoni Ewropea u aħna nkomplu nkunu attivi ħafna ħalli konna delegazzjoni b'saħħitha ħafna nil-batu għambat l-IGF li jmiss kikun appoġġajina di. Grazzi. Grazzi, il-kelim li mizi sur poħe. Grazzi ħafna sur President, jena nilqa din il-kwistjoni li aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin immexxu il din id-direzzjoni dan din ħatkun sena importanti ħafna mhux biss ħabeb il-prolongazzjoni ta' mandat tal-IGF imma anke wkoll fuq it-trasferiment ta' il-numru internazzjonali għall-inizjattivi internazzjonali għalhekk bħal membri oħra tal-komunità jiena naħseb li huwa importanti illi l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda testendi il-mandat tal-IGF dan għaliex din hija pjattaforma importanti fejn iddiskutu l-internet u l-importanza tiegħu għall-ekonomija tagħna dan il forum ħareġ rekomendazzjonijiet utli ħafna per eżempju fuq kwistjoni regolatorji kif ukoll fuq kwistjoni ta' ħarsien. Naħseb li huwa forum importanti ħafna u għandu GSTs. Grazzi ħafna il-kellim il-limis is Signora Serenkova. Grazzi. Sur President, jina naqbel ma dak li ntqal sa issa iva rridu nġeddu il-mandat tal-IGF u rridu nkomplu nimxu iktar lejn il-governanza internazzjonali ta' l-internet u l-ekonomi u s-servizzi illi jużawh il-suq digitali waħdini se jkun fil-qalba tal-ekonomija Ewropea u għalhekk il-tkabbir il tkabbir brabta ma dan huwa taħdax fil-mija. Bżieda tal-GDP ta' 3.8% tal-2010 għal 5.7% fl-2016. Għalhekk huwa importanti illi inqisu s-suq diġitali eh, fil-anka brabta mas-suq fiżiku U għalhekk importanti illi din it-tip ta' konvernanza ma tingħatax il-korpi li mhumiex taħt il-seta tagħna, però huwa importanti illi inħarsu kollin dawn il-pajjiżi illi ma jirrispettawx il-drittijiet fondamentali u għalhekk għandna naħdmu flimkien ma' dawn il-pajjiżi sabiex ma jkunx hemm abbużi jew inkella ċensura jew inkella ċess l-informazzjoni għall ċittadini tagħhom. Irridu naħdmu flimkien kontra il-firewalls kif ukoll sorveljanza tal-massa fuq l-internet. Irridu nkunu ċerti li hemm aċċess ħieles għall informazzjoni għaliex hekk biss timxi l qudiem l-umanità. Grazzi. Grazzi il-kelma li mis signora Reda. The Internet is global by nature. Although the Internet Governance Forum is not a decision-making body, it has become an important part of the global dialogue. Importanti li nqisu dan id-dialogu internazzjonali ta' l-internet u importanti li kuħat ikun jista' jipparteċipa f'dan il-dibattitu l-industrija, l-esperti tekniċi huwa ċar illi hemm bżonn ta' appoġġ estern mod partikolari parteċipazzjoni tal-soċjetà li titinata appoġġ mill-Unjoni Ewropea u importanti li jkun hemm iffinanzjar sostenibbli sabiex dan il-forum ikun wieħed indipendenti xi ħaġa li tqiset fl-IGF eh, li għaddiet f'Istanbul għaliex xi eh, gruppi ta' pożizzjoni li ma kinux inklużi kellhom jorganizzaw forum parallel biex xi ħadd jismagħhom. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid taċċerta li jkun hemm finanzjament għall-IGF, però trid tkun ċerta illi il-gruppi kollha jkunu rappreżentati f'dan il-forum. Grazzi. Signora Trojstinski. Grazzi, Sur President. L-internet huwa spazju ta' libertà illi għanna nipproteġuh. Però minħabba illi em, operazzjonijiet anka mill-intelligenza tal-Istati Uniti ta' assis fuq ċittadini huwa importanti illi ikonna risposta b'saħħitha illi nġeddu dan il-mandat tal-Forum tal-Governanza ta' l-Internet tal-IGF illi kunem anka rizorsi għal kulħadd fuq l-internet. Pero hija nħarsu eżattament x'inhuma il-miri tagħna x'inhi l-ispirazzjoni tagħna jekk l-Istati Uniti qegħdin jispijaw fuq l-Unjoni Ewropea u jekk se jintużaw il-hedge funds ta' l-Istati Uniti għal dan. Ma jidirx illi se jkun hemm xi tip ta' sfida għal dawn is-servizzi segreti tal-Istati Uniti. fl mill-aħħar, grazzi. Il kellima li jmiss. Grazzi ħafna il-IGF huwa l-iktar struttura demokratika illi qiegħda toħloq dan il-dibattitu fuq il-futur tal-internet mod ġenerali. Mhuwiex biss fuq il-gvernijiet, fuq l-industrija, fuq il-negozji, l-NGOs, ċittadini, etc. Il-futur tal-internet huwa importanti ħafna. Wieħed mill-isfidi li għandna qoddimna bħalissa l-internet huwa dinamiku ħafna l-utenti tal-internet dejjem jużawh iktar u jużaw applikazzjonijiet differenti minn flok jużaw il-search engines u għedin nużaw iktar il-telefons portabli iktar mill nużaw il-computers nifisom. Għedin nużaw servizzi illi illi huma dizinjati eh, għal prodotti partikolari għal mubas partikolari per eżempju ma jkunx jistaw jintużaw fuq uh, eh, aġġeġi oħrajn. U dan jista' jkun ta' riskju wkoll għal l-utenti tal-internet. L-internet hija jingħala għandu bżonn jinfetaħ iktar u importanti ħafna u għalhekk il-mandat ta' l-IGF għandu jidġeddet mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda. Grazzi. Il-kellima li jmiss Survivor nħosa. Il-governanza tal-internet hija importanti ħafna, ħna nafu li fil-fatt din kienet dejjem sfida fil-passat. Fil-bidu tal-seklu 20 aħna rajna mill-bidu li bdejna jkollna muturi u affarijiet mekkanizzati aħna rajna li din beda jidher kemm huwa importanti. Iżda llum il-ġurnata aħna nafu li tifsira għadha tinħass ħafna. Waħda mill-iktar iktar affarijiet importanti huwa li wieħed ikun jista' jiċċaqlaq b'mod ħieles u jiċċaqlaq l-informazzjoni b'mod ħieles ukoll mingħajr ma eh, osservazzjoni spinaġ żejjed minn naħa tal-istat iżda rridu naraw kif ħan organizzaw u nmexxu l-internet. L-internet huwa mezz ta' xandir ħieles u li kulħadd jista' eh, jużah. Aħna lura fih dan il-Parlament Ewropew ħadna bosta deċiżjonijiet importanti u għadin nistennew issa min naħa tal-Kunsill illi ma jibqax ehm, joqgħod lura u jieħu azzjoni deċisiva issa. Minutti Thank you, President. Signora Strage. Grazzi. Sinjuri, il-governanza tal-internet hija kontradizzjoni għaliex jekk rridu nżommu l-internet globali miftuħ, ehm, dan m'għandux ikollu ostakli u għalhekk iridu nieħdu deċiżjonijiet tajbin u għalhekk għandu jkollna mudell ta' partit interessati differenti u dan għandu jenata importanza kbira nqisu Russja iċ-Ċina gvernijiet illi provaw jihdu leġitimità ta' l-internet. L-Unjoni Ewropea għanda tqis ukoll li kunem eh, neutralità hawnhekk anka kif ukoll koll fuq livell globali rridu naħdmu wkoll mal-utenti tal-internet ma l-NGOs u l bla globali sabiex dawn ir-regoli jkunu applikabbli fuq l-internet kif ukoll lilin minnu. Huwa importanti illi kulħadd jibbenefika mill-internet issa u anke fil-futur. Grazzi. Thank you. Grazzi. Għanna talba ta' blue card taċċettaħħa. Signora Morwijk. Aziza kollega, inti tkellimt fuq Russja u dan il-proċess ta' oppressjoni fuq l-internet. ħazin ngħid jekk ngħid illi Edward Snowden illi kixef il-kontroll ta' l-Istati Uniti fuq l-internet din is-sorveljanza illi huwa kien anzi issa qiegħed jgħix ir-Russja u qed ikompli il-ħidma tiegħu kif taħseb li dawn l-affarijiet jimxu jitfit? Iva, kif taħseb kif taf din il-kollega din is-sitwazzjoni kixfet eh, l-abbuż ta' ta' poter u ma tiġustifikax l-oppressjoni tal-Kremlin anka dawn isiru fuq l-internet. Dan huwa kollu ħsara għall-internet miftuħ mhux biss għall-utenti tal-internet fir-Russja imma fuq livell globali. Grazzi. Grazzi il-kellim il-li Sur Lebreton. L-internet għandu jkun post ta' Helsin fej jkun hemm libertà ta' espressjoni u aċċess tal-informazzjoni però hemm ukoll id-dritt tal-ħarsien tal-privatezza. U anka huwa dritt illi inħoloq fl-2014 mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, iġifieri il-search engine ma tkunx tista issib id-dejta tiegħek wara seba' snin. Però Google mhux qiegħda tirrispetta dan il-ftehim. U għalhekk l-IGF għandu jkompli l-ħidma li għamlet il-qorti fejn għandu x'jaqsam il-żmien fejn għandu tkun disponibli l-informazzjoni tijak, dan id-dritt li tkun minsi, iġifiri, anka brabta mal anka mal-aspett ekstra Ewropew. Grazzi. Grazie ħafna, Sur President. Ningrazie ħafna l-kollegi. U koll aħna għanna bżon li konna fair play fuq l-internet. Bżon li kullħat ikollu l-access għall-internet. Bżon li nevitaw li kunem kull ta' diskriminazzjoni, kunem iktar fiduċa u koll fost l-utenti tal-internet, fl-internet stess, importanti li kunem protezzjoni tal-informazzjoni, eccetera. U issa aħna rridu najdu illi fi diskussjoni tagħna dan il-forum tal-governanza tal-internet huwa pjattaforma importanti importanti ħafna. Aħna rajna fil-passat kemm kien forum siwi, u allura nittama il l-mandat ta' dan il-forum ħajn jittawal u ħajja jkun ikkonfermat u jekk dan il-mandat ħaj jittawal jiena nixtieq ngħid li aħna pal Ewropej rridu nsemmu leħinna f'dan il-forum. Irridu eh, irrid ngħid li naqbel ma' Sabina jien ferħajn li qalet l-importanti li konna preżenza qawwija anke f'dan il-forum u l-kummissarju bil-kompetenza ta' Eh, dan is-suġġett hemm bżonn li jipparteċipa wkoll u apparti minn hekk dwar l-iżvilupp tal-qafas legali tal-internet jiena naħseb li rridu nfakru lil nafusna dwar ix-xogħol tad-dar li rridu nagħmlu nixtieq ningrazzja l fiċi President anke f'dak li għandu x'jaqsam eh, ma regolament ta' telekomunikazzjoni u regolamenti oħrajn importanti illi aħna s naraw illi nkunu nistgħu nagħmlu Eh, progress f'dan il-qasam tan negozjati ħalli fl-Ewropa ħna nkunu għamilna parti tagħna xogħol tagħna ħalli bekk ikollna pożizzjoni b'saħħitha ħafna fuq il-livell internazzjonali. Grazzi. Kiitoksia, seuraavaksi edustaja Danti. Grazzi, signora, il-kellim li mis, signora Danti. Grazzi President, Vice President, kollegi, l-Internet hija rizorsa bla tmiem ta' arfin, garanzija ta' informazzjoni mifruxa, għajn ta' tkabbir ekonomiku u anki ehm, ġeopolitika maquda. Hemm bżonn li naħdmu anke fil-bliet tagħna, nafu li kull ma jmur l-internet qed jsir iktar importanti ma qid fit ma mexiex miegħu governanza xirqa li jkun hemm trasparenza fl-internet, demokratiċità, trasparenza u affarijiet oħrajn. Għalhekk l-Unjoni Ewropea jeħtieġ ikoll rwol minn xejn fid-dinja billi tkun tista' tagħmel tajjeb għal ħin li tilfed biex ikun hemm netwerks iktar inklusivi u siguri mingħajr ma toħnoq il libertajiet u drittijiet li propju fuq l-internet jistgħu isibu mezzi ġodda ta' twettieq. Iċ-ċittadini jrid ikollhom il-fiduċa fil-ambjent diġitali biex ikunu jistgħu jużaw il-milja sħiħa kollha tal-opportunitajiet li toffri bħall e commerce u servizzi kollha li tista' toffri l-internet. l ħiq tal-ftehim fuq is-sigurtà tan-networks tal-informazzjoni kun l-ewwel pass importanti ma' sinifikattiv din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, sur Salini. Si, eh, Iva, President, Kummissarju, l-possibilità li għanna permezz tal-governanza tal-internet li konna dan l-internet miftuħ b'saħħtu fejn is-soċjetà skoprit mill-ġdid li l-anfusa sa ċertu punt permezz ta' din il-governanza fil-fatt nistaw permezz tal-internet inħallu spazju miftuħ ħalli kun hemm valur miżjud biex nisfruttaw il-fiduċa li tifavorixxi l-internet biex bekk l-internet stess ikun spazju ta' żvilupp u mhux biss bħalma jiġri ta' sekwi dan l-aħħar spazju ta' difikultajiet jew ta' nuqqas ta' sigurtà, aħna nadmir li konna governanza ta' veru. Ma naqbilx ma' dawk li qalu anke fid-diskussjoni llum illi l-kunċett ta' governanza huwa inkompatibbli mal-kunċett tal-internet. Ma naħsibx li l-affarijiet jimxu hekk. Nħoss li l-governanza mhix li dak li kun joqgħod isu pulizija kontra l-utenti u ambitu li permezz tiegħu dan l-ispazju tal-internet ikun spazju ta' opportunitajiet għal kulħadd. Jiena konvint minn dan, jiena ċertament konvint li hemm il-ħtieġa li nimxu l-qudiem passi ta' ġgant huwa minnu li l-IGF għada maħnuqa minn possibiltajiet ta' żvilupp u l-internet ma nistawx ma jkunx hemm evoluzzjoni fih kif attinti kummissarju u nirringrazzjak ta' dan. Nawgura li dan il-Parlament ikun jista' jżomm pożizzjoni b'saħħitha fih dan l-IGF, il-Governanza tal-Internet biex bekk dan il-forum u l-spazju tal-internet in ġenerali ikollu r-wol tiegħu fi żmien li ġej. Grazzi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blanco Lopez, eh, yksi minuutti, olkaa Grazzi, sur Blanco Lopez al minuta nixtieq nkun naf kif ħanġeddu l-mandat tal-forum dwar il-governanza tal-internet u jkonna approċċ b'ħafna partijiet interessati għal kooperazzjoni. Iżda nixtieq ngħid kentejn fuq xaġa kruċjali, ġifieri ħtieġa niżguraw internet indipendenti u miftuħ. U essenzjali illi aħna mmexxu l-isforzi tagħna biex niżguraw neutralità tal-internet biex din tiġi garantita li xija kondizzjoni essenzjali libertà tal-espressjoni kif ukoll biex nimxu l-qoddim u mmexxu l-kabbir u l-impjiegi l-qoddim. President Obama qal li issa daqshekk u għamel ċar li hemm bżonn miżewra apposta biex niggarantixxu neutralità tal-internet. L-FCC proponit proibizzjoni tal-fornituri tal-internet li jagħmlu diskriminazzjoni bejn l-applikazzjonijiet fuq l-internet. Kien hemm passi li ttieħdu mill amarka li l-Ewropa mhux qed tieħu għalhekk ma tistax taqalura l-Ewropa għandha bżonn internet ħieles, internet miftuħ li huwa ta' importanza fondamentali biex ikun hemm libertà tal-espressjoni fuq l-internet u anke biex nippermettu li l-internet ikun jista' jkattar lek tkabbir u l-attività. Grazzi. Grazzi il-kelim li mess is-Sur Rubik għannu nofs. Grazzi ħafna, Kommissarju il-governanza fuq l-internet hija l kwestjoni tal-ġejjeni u il-Kumitat Libe għamel eh, talba sabiex titieħed in konsiderazzjoni l-attivitajiet ta' sorveljanza tal-NSA u naraw x'kien possibbli teknoloġikament. U instab illi mhux is-servizzi segreti biss kellhom din l-opportunità sabiex jagħmlu monitoraġġ, issa anke fi żmien qarib il-terroristi ser ikunu kapaċi b'mod teknoloġiku jagħmlu Eh, konnessjonijiet li jkunu siguri jagħmluhom mhux siguri. Għalhekk huwa importanti naħseb illi għall-ewwel darba li definixxi sigurtà tal-ġeġġi għaliex jiena rrid ikun kapaċi niddeċiedi x'joħroġ u x'idħol mill l li nuża jien. Għandna bżonn forma ta' protezzjoni sabiex niżguraw is-sigurtà tagħna. Fil-ġejn irridu nevitaw milli partijiet terzi jagħmlu li jridu bl-informazzjoni tagħna. Ma rridx illi xi ħadd ikun jista' imexxini jagħmel li jrid bija. Naħseb illi għandna bżonn konnessjonijiet tal-internet siguri u irridu il-ċittadini kunu jafu wkoll li jistgħu jikkomunikaw b'mod sigur. Fl-aħħar net in mandiex. m'għandix Eh, tiġi użata mod ħażin mill-servizzi ta' streaming. Il-kellim jiskadilu l-ħin. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Is-sinina Spiraki għaliex delegat Flasikova Benova mhux prezenti. Grazzi ħafna sur President, grazzi sur Viċi President, eh, eżis kollegi. Grazzi tal-li eh, fil-fat nirħu dan il-għan. Su li ser jiftaħ il-bibin tijaw għal 500 miljon konsumatur u dan kapaċi iżid sew il-prodott gross l unjoni Ewropea madwar 500 biljun euro. Għalhekk għandna bżonn ikona bażi li tkun l-aħjar possibbli. Kwistjonijiet pa' sigurtà tal-informazzjoni personali u l-protezzjoni tal-nies kif ukoll iċ-ċirkolazzjoni ħilsa tal-idejat huma kwistjonijiet fundamentali jridu jkunu garantiti u il-libertà tal-internet li tkun garantita wkoll sabiex ikun hemm fil-fatt kwadru kompetittiv li tkun kompetittiv għal kumpanija kolli li jkunu jixtiequ jirkupraw lura dak li tilfu. Għall-ewwel darba fl-2006 l-Osservatorju għall-Internet fil-fatt iltaqgħet fi Greċja u jirrappreżenta istitut illi isaħħaħ l-attività politika fuq l-internet. Għalek jiena favur li jerġa jiġi eh, imġeddet il-mandat tiegħu. Mhux biss minħabba li jridu nagħtu messaġġ ċar, iżdanka minħabba li rridu nagħmlu l-passi meħtieġa sabiex nkunu nistaw is-suq digitali eh, namlu wieħed b'saħħtu li huwa essenzjali għall-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna is sinjur Pawnova. Grazzi. Il-negozji fil ewropej jużaw l-internet ta' kuljum sabiex ikunu sabiex ikunu jistaw imexxu l-kummerċ tagħhom. Il-kisbiet tal-internet mhumiex kombinazzjoni l-internet ikompli jevolvi ta' kuljum. Riżultat tal-modell ta' suċċess, modell tajjeb ta' governanza, ta' jipermetti li l-akademja, ċittadini, partijiet interessati, l-NGOs, il-gvernijiet u il-kumpaniji zaru medji. Il-modell ta' il-modell ta' skambju Ta' l internet fil-fatt huwa wieħed illi huwa tajjeb huwa ta' eżempju u għalhekk kien nistieden li delegati sabiex jagħtu l-appoġġ il-entità li tigverna l-internet. Iżommu f'moħħkom illi fl-2015 Unjoni Ewropea ser tirrevedi l-politika ġenerali tagħha u minħabba dawn l-opportunitajiet l-Unjoni Ewropea tista' tkun mexxej dinji billi nappoġġaw il-mudell ta' internet miftuħ biex insibu kompromess inkludi roaming, il-copyrights, il-neutralità tal-internet, dan kollu ser jippermettilna li nidu vantaġġ mill-momentum ta' bħalissa u ikolna su ta' suq digitali waħdini fl-Europa. Grazzi, issanna l-kaġ tijaj. Għanna numru, numru ta' kellima għal darba għedin fil-ħin, allora nistaw nilqaw il- l-interventi kolla ser naqra l-ismijiet. Nibdew mill-Sur Van Nistelrooy, mbagħad is-Sur Caputo, Sur Marjas. Madam Sojarova, Mr. Negrescu and uh, Mr. Nagy and Mr. Boni. And Ms. Morawai and that's it. That closes. Daqsek eh, dawk huma l-kellima. Nibdew Mr. Valnus Nisteroj. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, jiena kontent ħafna li għana din il-proposta wara seba snin, issa fl-aħħar għana rezoluzzjoni. Grazzi ħafna. dan il-forum tal-ġnus maquda jgħat il-possibilta għal dibattitu anke fid-dinja li għada tiżviluppa. Dan huwa importanti ħafna nixtieq l-insaqsi l sirbansek jekk l-Unjoni Ewropea tistax tappoġġa il-partit li mhux governattivi eh, li ġejjin mill-parti ta' dinja ta' tiżviluppa mhux qed nitkellmu biss dwar il-gvern, miżdan involvu wkoll in-nies. Forsi tuni tweġiba fuq dan. It-tieni punt, jiena ipparteċipajt darbtejn fil-news u fateni u dak li rajt u li ħafna komunikazzjoni bejn l-imsieħba nazzjonali u internazzjonali hija possibbli. U għalhekk jien kemm xejn imdejja li delegazzjoni parlamentari komplet tonqos ma' żmien. Din mhijiex l-aħjar mod kif nimxu. U huwa sinjal ħażin għall-komunità tal-internet. Jekk jogħġbok dal-punt terġa' qeduh fuq l-aġenda. Grazzi ħafna il-kelim li mill Kellim li mis sur Caputo. Il-teġrid tal-mandat tal- ta' dan il-forum għandu jiġi appoġġat eh, minn dan il-parlament. Mill-2005 il-forum għamel eh, għamel għatem ħatisa biex ikun hemm dibattitu multilaterali fuq il-governanza tal-internet u żied ukoll il-livell ta' kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati u s-soċjetà ċivili. L-internet fil-fatt qed tisidem iktar importanti fil-ħajja tagħna ma l izvilup tiegħu iżda qed u numru ta' kwistjonijiet il l-Unjoni Ewropea trid tijom priorita. Il-ammont ta' jisatleta fuq l-internet, il-libertà tal-espressjoni, il-problema tal-sigurtà tal-informazzjoni u d-data u kwistjonijiet oħrajn. Meta nqisu il-globalità tal-interkonnessjonijiet, naħseb li hu responsabilità tal-Unjoni Ewropea illi tagħti appoġġ il dan il-forum u l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tippromovi il-valuri tal-Unjoni Ewropea permezz ta', ta komunikazzjoni ma' soċjetà ċivili. Del forum irrid jiggarantixxi l-ċittadini Ewropej netwerk miftuħ li huwa bbażat fuq libertà tal-espressjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Mr. Marios. Grazzi ħafna. Dan il-forum jikontribuxa l-ekonomija u għall-arfin kif ukoll demokrazija iżda dawn huma hemm kwistjonijiet importanti li rridu nqisu x'namlu bil kwistjonijiet tal-seta ekonomiji, tas-seta tal-ekonomija u x'namlu kontra il-teknoloġi naraw il qed jiġi miksura wkoll ċerta drittijiet personali. U dan huwa u hemm ukoll kwistjoni ta' drittijiet tal-pajjiżi. Hemm gvernijiet li jilimitaw l-libertà tal-espressjoni, jilimitaw l-aċċess għall-internet, isegwu għalek irridu nadottaw miżuri ser irridu niġieldu eh, il-rejati eh, li jisiru permezz tal-internet, irridu niproteġu Eh, kontra l-liġu violati il-persuni. Irridu nipparteċ, irridu ninvolvu n-nies u l-universitajiet f'dan ix-xogħol, jiena eh, nappoġġa li jiġi li jiġi appoġġat il-mandat, mġeddet il-mandat ta' dan il-forum. Grazzi ħafna. Issa Surja Kovskic. Dan il-forum forum speċjali huwa eh, meħtieġ. Aħna nixtiew dal-forum jkollu mandat ta' iktar minn sena iżda għaliex hekk jista' jaħdem mod iktar effiċenti. Nixtieq nenfasizza il-prinċipju kollu li qed li qed nenfasizzaw hawnhekk il-drittijiet tal-bniedem u l-libertà. Iżda llum il-ġurnata l-internet mhux biss servizz, iżda huwa stil ta' ħajja. Illum il-ġurnata ngħaddu sigħat u sigħat online. Sfortunatament inqattaw iktar ħin online milli mal nis rib tagħna. Għalhekk għandna bżonn filosofija ġdida. Għandna bżonn nibdew nidiskutu il-libertà digitali fl-Unjoni Ewropea. Nitkellmu dwar libertajiet kif ukoll il-perikli kollha. Grazzi ħafna. Issa Issur Etheridge. Grazzi l-ikbar saħħa tal-internet huwa li kunem informazzjoni ħilsa disponibli għal kulħadd. Li jkollok l-informazzjoni disponibli faġġeġ żgħar li hu relattivament irħis. Għalhekk mhix sorpriża illi il-gvernijiet qed jippruvaw jiggvernaw dan għaliex l-arfien huwa l-libertà u huwa seta. Iva, rridu attenti kontra l-abużi, Iva ma rrid nistgħux inħallu l-reati, ma nistgħux inħallu l-kriminalità tkompli tikber permezz tal-internet, iżda rridu niżguraw ukoll il-politiċi ma jikkontrollawx eh, l-internet, jikkontrollaw l-arfin. L-informazzjoni l-arfin għandhom ikunu ħilsa, eja n-nies ikun jafu l-verità u eja li l-informazzjoni tispira rivoluzzjoni demokratika fejn il-libertà tal-kelma u d demokrazija vera tkun mifruxa madwar l-Ewropa kollha dik tkun ġurnata kbira. Grazzi, issa Sinjor Sarajova, l-minuta. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Jiena rari nara daqsek fejm kbir fejn mifrux fost il-spettru politiku kollu kemmu. Dan juru, juri kemm importanti dan is-suġġett għal komunità Ewropea kien nexxielna naqblu b'dan il-mod mela aħna nistgħu nkunu ehm, nistgħu kull parteċipi mexxejja fuq dan is-suġġett fuq livell dinji. Meta nitkellmu l-governanza tal-internet, naraw l-mandat tal-forum tal-governanza tal-internet ser ser jiġi mġeddet nisperaw li jġri ek kif irridu, nisperaw li komplu jġu eh, promovuti il-ħsibiet ta' idejat ħilsa, liberta u li kunem u kol suq wahdini digitali u li l-internet ikun wieħed neutrali. Il-affarijiet oħra li huma importanti huma l-proprjetà intellettwali u s-sigurtan ejja niproteġu dawn il-valuri. Issa is-Sur Negresku. Grazzi ħafna. Sur President, l-internet għandu kull wieħed ħieles u għandu jipproteġi l proteġu l-utenti u kif ukoll l sviluppaturi diġitali. Minajr ma nipproteġu dawk li jagħmlu reati. L-Unjoni Ewropea għandha tkun mexxej quddiem dan kollu u rridu ikollna pożizzjoni b'saħħitha sabiex inkomplu l-mandat li ngħata mill-ġus maquda għal dan il-forum. Aħna rridu li l-atturi kollha Eh, jigvernaw eh, l-internet u nevitaw illi nevitaw dak li kienem eh, nevitaw mill-li jkun mill-li l-internet jintuża sabiex l-informazzjoni tintuża ħażin. Irridu nifmu li l-internet huwa tama għal ħafna nies tama għal demokrazija fil-pajjiżi li mhumiex demokratiċi il-possibilità li jiġu żviluppati iktar il-kumpaniji żaru medji u huwa mod kif huwa mod kif il-familji jikkomunikaw ma' raba li huma il-bot. Grazzi ħafna, kellim li jmiss. L-internet jista' jiġġenera tkabbir fil-fatt 11 fil-mija u għalhekk jista' joffri eh, kontribut kbir għal prodott gross domestiku. U dan ser jizdiet 5.7% oħra. L-SMEs jużaw l-internet u l-izvilup tagħhom qed eh, jikber ħafnik mod ħafna ta' maġel minn dawk li qed jabużaw l-internet din il-libertà iżda hija xi ħaġa li hija abbużata mill-kriminali. Hemm ukoll terrorist, hemm ukoll paġi ta' terroristi, hemm ukoll eh, paġni għal pornografija ta' tfal, kif ukoll attivitajiet oħra kriminali. Dawn huma affarijiet li rridu nqdu għajnejna fuqhom iżda rridu nenfasizzaw l-aspetti pożittivi iktar. Naħseb li għandna bżonn nżidu s-sigurtà sabiex inwaqqu l-abbuż mill-kriminali. Grazzi ħafna kellimni miss. Grazzi, Sur President. Erba punti. Irridu nġeddu il-mandat tal-Forum ta' Governanza tal-Internet. U nir nirringrazzja l sur Pio de Castillo għal eh, din l-inizjattiva. Tieni punt, dan huwa punt importanti għaliex għanna qoddimna ġlieda ġdida fuq il-valuri essenzjali fundamentali tal-internet, il-neutralità, il-privatezza, il-ħelsien u s-sigurtà. Aħna ma rridux illi l-internet jiġi privatizzat, governanza eh, fuq Malti, ta' Malti stakeholders u għall-unika mod kif nistaw inżommu l-valuri li jem attualment fuq l-internet. It-tielet, il-modell ta' governanza attwali fuq l-internet u għal-aħjar pjattaforma għal diskussjoni dinjija fuq il-bilanċ bejn il-libertà, l-privatezza, l-svilupp ekonomiku u s-sigurtà u biex id-dimensjonijiet ta' dawn il-kwistjoniet kollha jiġu irrispettati. Fl-Ewropa għandna bżonn netwerk ħafna iktar b'saħħtu bejn il-fora nazzjonali dwar il-governanza tal-internet. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Morvaj. Grazzi ħafna. Ejja issa nibdew naħdmu, nixi e, nindirizza l-komissarju, nixi nsaqsih, kif? L-osservazzjoni u l-investigazzjoni tal-aġenziji differenti ser jaħdmu dawn in-nies qed jissorveljaw l-attivitajiet tan-nies tal-ċittadini minajr mandom, minajr mandom eh, minar ma qed jiġu immonitorati, qed naħseb x'dak li jagħmlu x'qed jagħmlu fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit. Hemm il-mandat sabiex dan il-forum jagħmel monitoraġġ tad-dejta li għaddejja bejn iċ-ċittadini. Il-Parlament Ewropew madwar sena ilu għaddu rapport fuq dan is-suġġett u nixtieq insaqsil il-Kummissarju. biex jgħidin eżattament x'inhi s-sitwazzjoni ta' bħalissa meta nqisu din sorveljanza li għaddejja, id-dejta għadha qed tiġi sorveljata, monitorata. Dak importanti ħafna lina. Grazzi ħafna issa biex nagħti taqs biex eh, nikkonkludu il-Kommissjoni. Sur President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixti nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu. Kem diversi kwistjonijiet li tqajmu illum dwar il-xol tal kummissjoni fu DSM. il kummissjoni Ewropeja tappoġġa il mudell ta' Malti stakeholders um, ehm, tal-internet huwa permezz tal-involviment tal-komunità Malti stakeholder illi l-internet bil- fin-natura transnazzjonali u multidimensjonali tagħha kienet eh, kella l-opportunità illi tiffjorixxi u ġib il-benefiċċji kollha tal-rivoluzzjoni digitali. L-IGF ġabet flimkien il-partijiet interessati differenti għal diskussjonijiet. Anke jekk nistaw intejbu dan il-forum iktar, dan il-forum xorta wara li l-nifsu utli ħafna. Kif tafu il-Kummissjoni Ewropea kienet fost l-iktar kontribuenti stabli għal l-IGF. Dan huwa importantissimu għal l-istabilta u għalek emżon l-IGF sabiex l-IGF jifunzjona b'mod tajjeb biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-Kommissjoni japprezza ħafna ix-xogħol tagħkom f'dan il-qasam. Il-progress huwa meħtieġ hemm bżonn governanza tal-internet sabiex kun hemm strutturi li jkunu inklusivi, trasparenti u kontabli u li jkunu eh, sodi teknikament. Inkella riskju jkun illi jkun hemm approċċi differenti governattivi illi jieħdu s-saħħa Governanza fuq diversi stakeholders and dal-approċ għandu bżon jiġi msaħħa hemm bżonn li dal-approċ ikun inklusiv u kredibbli. Hawnhekk fejn l-Unjoni Ewropea fil-valuri b'saħħitha b'saħħithom anzi tagħha tal-drittijiet tal-bniedem, id-diversità u l-istat ta' dritt tista' turi li hija ehm, mexxejja internazzjonali nixtieq niżgurakom li aħna lesti għal dan ix-xogħol, aħna kapaċi nagħmlu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna l-Viċi President. Jiena irċevejt point of order il kommissarju forsi għandu jwieġeb il-mistoqsijiet mill-membri tal-parlament. Inti ovvjament ktibt jew kellek xi ħadd li kitiblek din dan id-diskors l-ewwel nofs inqara qabel, it-tieni nofs inqara wara l-ekkem sejjaħ dibattitu. Dan mhuwiex għaliex aħna qegħdin hawn. Bħala politiku li ġejt eletta nixtieq tweġiba l-mistoqsija tiegħi. Grazzi nixtieq ngħid li din mhix dan mhux ħin ta' mistoqsijiet għall-Kummissjoni, il-Kummissjoni wkoll għandha id-dritt għall-espressjoni tagħha. Mela issa nkomplu irċevejt hawnhekk sabiex nagħti taqsir anzi ta' diskussjoni